il-vot ser jisir għada fil-sitta ta' flasġija. Issa il-punt li jmiss għanna il-rapport ta' Sinjura Jacqueline Foster l-implementazzjoni ta' leġizlazzjoni dwar l-ajru uniku Ewropew. Onorevoli Foster, għandek il-kelma l erba minuti. Grazie ta' President ma jista' jkun hemm l-ebda dubju li l-2012 hija s-sena prinċipali għall-implementazzjoni tal l-Awdu Uniku Ewropew. Meta nqisu l-pubblikazzjoni tal-Unjoni Ewropea mill-Kummissjoni ġifil biex nilħu riżultati nindirizzajt ħafna punti permezz tal-rapport ta' inizjattiva propja li ġie appoġġjat ukoll mill-kollegi tiegħi fil-Kumitat tal Trasport u Turiżmu fl-Ulju. L-implementazzjoni ta' l-ajru uniku Ewropew sofra minn ħafna diffikultajiet u għatem ħafna sfidi li jinsabu dimna. Il-traffiku Ewropew fl-ajru qed ikompli jiżdied u mara tajjeb għad kabbi, però hemm kapaċità diffikultajiet ta' kapaċità f'bosta stati membri li ikun hemm aktar urġenza sabiex nevitaw li jista' jkun hemm riski operattivi u ta' sigurità b'aktar influss ta' traffiku u teknoloġija skaduta. Il-beneficju ta' implementazzjoni f'waqta u sħiħa għall-ajru uniku huwa eh, f'waqtu u ma jistax iġinjorat il-programm Cesar wera li ħajkun hemm ħolqien ta' 3000 xogħol is-salva 50,000 ta' CO2 u anki tfadda l flus li ċittadin jaħdem aħjar ukoll mal-kompetituri globali sabiex inżommu semtana fis-suq. Dan u negozju tajjeb. Jider ċara allura li għadhom raġunijiet li namlu l-ajru uniku Ewropew effiċenti kemm jista' jkun ikun tajjeb għal ħolqin tax-xogħol għall-ambjent u anki fi żmien meta bosta pajjiżi Ewropejn qegħdin f'reċessjoni U għalhekk nistgħu naraw il-benefiċi ekonomiku minn dak kollu daw l-effetti pozittivi ser jitqisu fl-istati membri kollha u jestendu anki l katina kollha fil-provvista bl-inklużjoni tal-manifatturi, linji tal-ajru, l-SMEs u anki setturi oħra bħat-turizmu. President, jina fiduċjus li l-ħolqin ta' xol permessa dan il-proġett ser ikunu kem ta' ħilit tajbin kif ukoll li gwadanja l-flus. Il-teknoloġi ta' Sezar jippermettu l-kontrolluturi ta' l-ajru biex iħadmu il- l-elit tal-ħidma biex taħdem mod aħjar, firxa tat talenti tkun aħjar u anki jkun hemm settur innovattiv b'saħħtu ġifir qosor ikun kif suppost ta' seklu 21. Wieħed mill-isfidi prinċipali u it-tnaqqir ta' l-ajru uniku Ewropew li jinħolo ajru immaqsum f'ħafna bitċiet u dan jista' jdajje fl-ajru uniku Ewropew għalhekk rridu nibgħatu sinjal ċar li dawn mal-istat ta' membri li jiffirmaw dan il-proġett iktar minn 10 snin ilu meta aħna ddrizzajna din il-leġislazzjoni l-ewwel darba u barra minn hekk pajjiżi li issieħbu fih dan l-Unjoni Ewropea f'dawn l-aħħar ftit snin aħna fl-Ewropa mexxejja Ewropej meta niġu għall iżvilupp ta' teknoloġija u għalhekk irdu nassikuraw li huma l-kumpaniji tagħna li jbenefikaw. Huwa importanti wkoll u vitali nikoperaw mill-qrib ma' pajjiżi ġirien u anki il-militar sabiex nassikuraw li s-sistemi li aħna niżviluppaw ikunu interoperabbli madwar id-dinja kollha. L-investimenti finanzjari fl-R&D fl-ajru uniku Ewropew kienu sostanzjali u għalhekk issa wasal iż-żmien li ndaħlu l-miżuri neċessari sabiex bekk nasdu il-benefiċi ta' dak l-investiment. Sur President, jiena nixtieq ukoll nikkonkludi billi ngħid li jiena verament ġbajt nisma il-problemi tal fejn aħna ma nistgħux nagħmlu xi ħaġa meta fil-verità aħna lest li nsibu soluzzjoni. Aħna u kolet nikompetu ma' swi emerġenti fl-Azja, l-Amerika Latina u anki l-Van Nofsani. U jew aħna se nilħu l-sfidi jew inkella se naqlaw daqqa ta' ħarta. Unsafru l-konsekvenzi għalhekk li stati membri jridu jifqu jaħlu l-ħin u jaħdmu il-Kummissjoni tittappoġġa dan il-Parlament sabiex jissaħħaħ sanzjonijiet fuq l-Istati membri li ma jagħmlu ma jgħidhomux konformità. F'din l okkażjoni l kummissarju Kallas li mhux qiegħed fostna l-lejla, però dan ma misset b'saħħtu, iva għandek l-appoġġ tiegħi sħiħ u nittamaw li inti tibqa' bisħiħ u timxi l qudiem Grazzi. Fin Dank, Frau Kollegin. Grazzi tassew, onorevoli Foster, Mela, naddu issa l-proċedura taħt il-KGDI l-Onorevoli Bazescu. Grazzi tassew, Signora President, l-ajru uniku Ewropew li tissir l-aktar ajru efficienti l-użu tal-ispazju aerju għandu jisir taħt kondizjonijiet rigorużi ta' sigurta dan iwassal għal benefiċċji b'saħ gbar dak li hu tkabbir ekonomiku fuq il-ħolqien ta' xogħol kif ukoll l-ambjent Il-konklużjoni tal-ajru uniku Ewropew se joħloq sistema eh, aktar sostenibli tal-ajru għalhekk il-progressi reġistrati sissa għandhom jitpoġġew għandhom jitniżlu nqisuhom u mhexhom il-qudiem għandna bżonn servizzi tal-ajru ta' kwalità għolja speċjalment fis-sitwazzjoni preżenti meta l-traffiku tal-ajru qed jinsab eh, qed jikber dejjem aktar ma jiddiż minn qiegħed jikber għalhekk għandu jkun hemm tip ta' standards uniformi fih dan l-istati membri anki f'dak li hu koordinament. Dan huwa importanti ħafna. Vielen Dank, Frau Kollegin Basescu. Es folgt Herr Kollege Danellis. Grazzi tassew, issa nagħti l-kelma lill-Onorev Danellis. Grazzi tassew, Sur President F'April tal-2010 meta aktar minn elf passiġġier kellu jaffaċċja il eh, fat li zbroffa il-vulkan fl-Iżlanda, aħna għadna li ma kienx possibil noqogħdu nistennew bdejna fuq zaqna għal l-ajru uniku Ewropew. Però sentejju nofs wara aħna ninsabu fi staġnar politiku u jider li l-utopja da tistennijena, da tistenna l-implementazzjoni ta' dan l-ajru uniku Ewropew. Irridu nsolfu dawn il-problemi, u għalek għanna bżonnu kol xprunar politiku, din irrida politika għanda tmur li l-in il-passivita li għedin fija. Għanna bżon neliminaw u ninjoraw, poġġu fil-ġemp ukoll l egocentrizmu Ewropew tagħna dan huwa proġett li wara kollox għandu vantaġġi ċari. U simbolu tal-integrazzjoni Ewropew ma nistgħux ninsew dal-aspett. Grazzi tassew l-Onorevoli Tanelis, nagħti l-kelma l-Onorevoli Ferreira. Grazzi tassew, Sur President. Il- L-ajru uniku Ewropew dan il-proġett mill-bidunet kien ġi assoċjat ma' liberalizzazzjoni ta' trasport tal-ajru. L-intenzjoni però kienet li ma niżviluppawx ma nimminawx l-interessi tal-passiġġieri ma anki li l-ajru uniku Ewropew kun konformi ta' maħtiġijiet ħtiġijiet ta' kumpaniji multinazzjonali u linji tal-ajru. L-interess tal-passiġġieri huma soġġetti għall-interess tal-linji tal-ajru u dan huwa aspetti ambientali ħolqien tax anki għal kumpanji li huma pubbliċi. Aħna m'għandniex ninsew x'ġara u xista jiġri dak li għanna bżon u li għanna bżon użu aħjar tal-ajru uniku u li il-stati membri zomu sovranità tal-parti tal-ajru tagħhom. Għax bekk nkunu qed nisdefendu l-ekonomija tagħna wkoll. Nati l-kelma l-Onorevoli Banki. Grazzi tassew, Sur President, membri onorevoli. Nixtieq naqbel ma l-onorevoli Foster fir rapport tagħha fil-fatt jgħat titkellem dwar il-fatt li aħna konna mxejna bil-mod, speċjalment il-Kummissjoni u anki l-Unjoni Ewropea meta niġu għall-introduzzjoni ta' din il-leġiżlazzjoni. Ħadna wis żmien u fl-Ewropa għandna bżonn ikollna innovazzjoni aħjar, innovazzjoni toħloq ix-xogħol, joħloq ukoll l-dħul u din hija xi ħaġa li għandna nindirizzaw dan ir-ristrutturar u l-programm il-ġdid. Hawnhekk aħna nitkellmu dwar GDP ta' 419 biljun euro. 320 elf xogħol u 50 tunnellata inqas 50 miljun tunnellata inqas ta' CO2, ġifiri aħna hawnhekk ma nistgħux ninsew il-kwistjoni tar-ristrutturar. Jekk aħna rridu nkunu effettivi fil-flus li nħallsu, l-unika soluzzjoni li nagħmlu li mhux li nikkwalifikaw ix-xogħol il-finanzjament tal-ħidma jew inkella li indirizzawha minn din l-perspettiva, rridu niftakru li fil-medja in-nies li jaħdmu f'dan is-settur tax-xogħol huwa jaqalaw nofs ta' dak li suppost jaqalaw f'pajjiżi oħra ġifieri ma naħmel nidux nitlu aktar fi kriża ma rridu noħorġu minnha. Grazzi tassew sa nagħti l-kelma onorevoli Tikaw. Grazzi tassew, l-ajru uniku Ewropew importanti li kollu miżuri li jistaw u l-għaniet tal-Unjoni Ewropea manka jgarantixxu s-sigurta ta' tal-ajru. Ta u anki trasport tal-ajru importanti li jkun hemm eh, programmi pal GNSS, Galileo biex wieħed ikun jista' jilħaq l-ajru uniku Ewropew. Dawn għandhom kalendarju obbligatorju għall-applikazzjoni tal-ajru uniku Ewropew, ġifieri tkun hemm tip ta' żmien. Fl-istess waqt ridu nqisu wkoll l-aspetti kummerċjali se skont il-Kummissjoni introduzzjoni ta' Seza jser wassal għal vantaġġi konkreti għal passiġġieri bitnaqis ukoll ta' titjira eh, ta' kważi 10 fil-mija anki tnaqis ta' 20% ta' tetjiriet li jiġu kanċellati u benefiċċji oħrajn. Għalhekk nixxieli l-ajru nikorpo is l-ajruporti kollha tal-Unjoni Ewropea, anki dawk reġjonali. Speċjalment meta nqisu l-għajnuna mm, li dawn jagħtu l-network ehm, fit-traffiku tal-ajru u l-għajnuna li jistgħu joffru għal bqija ta' l-linji tal-ajru reġjonali. Grazzi tassew nagħti l-kelma sall-Onorevoli Nikolaċic biex nagħlqu l-proċedur taħt il-KGI. Grazzi tassew sur President. Il-spazju ta' aerju tal-avjazzjoni huwa qafas importanti ħafna u dan ser ikompli jiżviluppa u 2030 allura nistgħu nassumu li jekk dawn din is-sistema ta' Single European Sky ser tiġi introdotta u Cesar jiġi introdott ukoll f'dak il-fuqtu dan ifisser li fil-27 stat membru jista' jkun hemm influenza tajba fuq il-GTP tal-Unjoni Ewropea. Meta niġu għal l-ammont ta' 419 biljun euro u l-fat li tista' toħloq 300 elf impjieg u anki tnaqqis tal-diossidu tal-karbon da huma kollha benefiċċji li jistgħu juru li huma xhieda li għandna niġġieldu għas-Single European Sky. Vielen Dank, Herr Kollege Mikolasik. Grazzi tassew. Mela, hawnhekk temmejna il-proċedura KHDI u biex nikkonkludu dan id-dibattitu nagħtu l-kelma lill-Kummissar Pilberg. L-implementazzjoni tal-ajru uniku Ewropew waslet fi żmien kruċjali għal din il-politika. Kien hemm ħafna ħafna dati ta' skadenzi li qed joqorbu għalina. Is-sena tal-2012 hija importanti ħafna. Dawn jinkludu wkoll disa blokki ta' spazju aerju li jridu jkunu operattivi sa' Diċembru tal-2012. Aħna nilqaw ir rapport u anki nirringrazzjaw l-Onorevoli Foster u l-Kumitat Tren L-implementazzjoni ta' l-ajru uniku Ewropew kien soġġett ta' dibattiti f'dan il-Parlament kif ukoll freċentament fil-livell oli ġewwa l massol. Il-konklużjonijiet ta' dawn id-dibattiti kien li l-progress fuq l-inizjattiva hija miexja bil-wasqwis u l-benefiċċji għadhom iridu isaħħu tassew. Għatanna bżon approċ integrat u il-trattura ta' tmexxija mnaqra għada miex iffurmata b'mod tajjeb għada nieqsa dawn l senti iwaslu għal 5 biljuni ekstra għall ispejjeż f'dawk li huma servizzi ta' navigazzjoni tal-ajru. L-ewwel qabel kollox hemm problema ta' żmien, hemm ħtieġa kbira biex naħdmu mal-ajr u nimxu l qudiem b'din l-implementazzjoni. Waħda mir-raġunijiet għal din is-sitwazzjoni u minħabba nuqqas ta' rieda politika minnaħa tal-Istati membri. Il-Kummissjoni reċentament kidbet lill-Ministri tat Trasport u fakrithom dwar l-obligi tagħhom u anki ħeġġithom biex ikollu jieħdu deċiżjonijiet f'waqthom. Il-Kummissjoni ser iżid l-isforzi tagħha sabiex tassigura li l-implementazzjoni tkun sħiħa u f'waqta u jekk ikun neċessarju l-Kummissjoni ser tkoll tieħu azzjonijiet legali kontra stati membri li ma jżommux konformità. It-tieni net. Ħafna passi tajbin ittieħdu u aħna lek irridu mmorru lil in mill-konformità u anki issa naslu għal riżultati ta' veru. Jiena naqbel il-pilastru ta', ta prestazzjoni li tiġi ippromoss u anki li l-kizbiet iridu ikunu tangibli pala riżultat tal-implementazzjoni tal hidmit tal-blokki tal-ajru tal-avjazzjoni. Aħna rridu kol nħdu miżuri biex nħaffu l-implementazzjoni ta' Single European Sky u anki il-program Caesar biex bekk nkun nistaw naslu għal eh, l-effetti ta' beneficju ta' Single European Sky. Il-Kommissjoni taqbel li tagħti tirrapporta li l-Parlament Ewropew fl-2013 dwar il-progress li jkun sar dak li għandu jaqsam ma l-implementazzjoni ta' Single European Sky, kif ukoll fuq l-istrateġija għal proċess aktar deċiżiv ta' implementazzjoni. Il-prinċipji importanti ta' leġiżlazzjoni eżistenti għadhom validi mandom xirġaw, man nix għalfejn nerġaw daw mill-bidu u għalek issa man nix għalfejn għodu namlu, għanna namlu bidlit biss biex naħaffu l-pass u naslu għal rizultati, rridu nissemplifikaw u nikjerifikaw l-leġizlazzjoni. Jiena nista' ninformakom minn issa li aħna diġà qegħdin naħdmu fuq proposti ġodda sabiex inħaffu l-implementazzjoni tal-Single European Sky nikkumplimentaw ukoll inizjattivi li għadhom mhumiex kompleti u insaħħu l-leġiżlazzjoni eżistenti. Il-Kummissjoni għandha l-intenzjon li twassal għal dawn il-proposti fil-rebbija tal-2013. Grazzi. Fin Dank, Herr Kommissar. Grazzi tassew Kommissarju Pibalgs. Dak bekk inkludejna dibattitu dan il-vot ser isir għada fis-sitta ta' flaxxija bħall-oħrajn mill mela, l-ek il-punt li jmiss fuq l-agenda tagħna huwa ir-rapport li tressaq